30 minuta. Il-kapijiet tal-gruppi jistgħu saqsu mistoqsija ta' minuta u it-tweġiba eh, tkun ta' minuta. Il eh, jistaw isaqsu wkoll mistoqsija ta' segwitu ta' 30 sekonda umbat tweġiba mill-President tal-Kummissjoni ta' 30 sekonda. Dawn huma regoli li aħna adottajna. Fit tini tieni nofsija ta' sessjoni tagħna ġifieri mill-erba' nofs il qudiem għandna tema speċifika ħanaqra dis-tema eh, din it-tema marbuta Mela, issa se niftħu l-ewwel round ta' mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija minn min, min Sur Joseph Dole. President, President Barroso, jekk il-grupp tiegħi u l-oħrajn ħadmu sabiex it-trattat tal-Lisbona jidħol fis-seħ ħaġa li rajna f'dawn l-aħħar tliet xhur għandna bżonn eh, politika li jisħoq il post fuq l-arena internazzjonali naħseb aħna mixin fit-triq eh, tajba imma President kif nistgħu ngħidu li ħames mit ċittadin eh, Ewropew jistgħu jkollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa l-Unjoni Ewropea għandha bżonn timxi mal-ideali u l-valuri tagħha is E, servizz tal-azzjoni e, esterna daqt minħabba trattat tal-Lisbona se e, tiġi implementata u aħna se nkunu involuti. Aħna se nkunu mm, se nvolvu ruħna fuq il-kodeċiżjoni fuq punti pal per eżempju l-aspetti finanzjarji aħna ħerqana li s servizz ta' azzjoni esterna esterna daw huwa importanti li jieħdu responsabilità tal-budget u l-politika. Grazzi ħafna jgħid il-President Barroso surdo l-inti taf li l-ħolqien tas servizz ta' azzjoni esterna kienet waħda mill-innovazzjonijiet tat trattat ta' Lisbona. Is-servizz se jaċerta li hemm korrenza tal-politika barranija tagħna permezz tar rappreżentanti u l-istati membri se jkunu jistgħu jipparteċipaw iktar u kunu iktar involuti fil-qasam ta' CFSP. Għalhekk Eh, mux qed impoġġu l-affarijiet eh, fil-qasam intergovernmentali. Anzi, il-Parlament nata mandat eh, se konna laqa fil-kulleġġ nar il-ħamis li ġej. Nixxiequ aħna li konna servizz b'saħħtu Ewropew li se jkun strument ta' koordinazzjoni li jippermetti l-iskambi ta' malar bejn l-istati membri u l-istituzzjonijiet f'dan il-qasam u dan se għatat ir-responsabilità tar-rappreżentantoli u aħna ovvjament rridu inwiġbu l-Parlament Ewropew rridu nistudjaw l-aspetti kollha ta' dan is-servizz. Grazzi ħafna. Is-Sur Schultz. Grazzi, President. Sur Barroso, il-kriżi tal-euro imkatra minħabba ċifri mhux korretti li l-Greċja provdiet. Nixċi eh, nkun naf jekk inti tista' tikkonferma jekk qabel iċ-ċifri tal-budget uh, f'mument qabel dawn iċ-ċifri ġew provduti mill-Greċja biex inkun naf jekk inti jew il-Kommissjoni eh, ġejtu informati dwar iċ-ċifri l-korretti. Nixtieq inkun naf ukoll jekk inti tista' tikkonferma li eh, DG tal-Eurostat is-sur Radmaha. Nixtieq inkun naf jekk kellu dubju tiegħu mill-2004 u 2005 li eh, u um, tar-rapporti fuqhom eh, skont id-data li rċev mill-Ateni u inti xamilt b'din l-informazzjoni u huwa minnu li eh, l-ispetturi fi Eurostat informawkom li kellhom id-dubi tagħhom dwar id-data minn Ateni. Grazzi ħafna jgħid il-President eh, Barroso. Iva, u minħabba l-fatt li aħna kellna dubi dwar iċ-ċifri mill-Greċja Il-Kummissarju Almunja kienet immexxi id-dossier matur dawn l-aħħar ħames snin b'ħafna kompetenza, e, imparzjalità, kien obġettiv u minħabba dawn l-affarijiet e, aħna e, ta' spiss għamilna dan il-punt l greċja u ressaqna regolament fil-Kunsill sabiex niproponu li natu setat ta' verifika l-Eurostat. Sfortunatament l-Istati membri irrifjutaw għal-proposta ma xtaqux jgħatu Eurostat iktar setat sabiex jitħol e, u jistudja fid-detal il-kontijiet tal-Greċja. Nixin narfek li e, aħna xtaqna nerġaw u dan ir-regolament u did-darba xi ħut mill-pajjiżi li votaw kontra r-regolament did-darba għalu li se jivvotaw għal iktar trasparenza. Grazzi ħafna. Grazzi President. Fissem l-alde Le, is-sur Schulz se eh, eh isaqsi mistoqsija addizzjonali. Sur Schulz, Iva, fimt li sur Almunja kien eh, responsabli ma nix inkunna naf inti xamilt. Fimtek tajjeb jena sur Barroso li it-tort eh, eh, u għatal Greċja għax ma segwax il-proposti tijak u inti tista tajdilna li mm, kapita gvern u stat kienu involuti sur barjoza jajt. L-ewel u qabel kollox, jek inti saqsini dwar it-tort ma nħobx jiena nuża eh, dik il-kalma mm, Iba, it-tort huwa tal-autoritajiet eh, Grigi li eh, ma mxewx ma regolament dwar il-Kummissjoni, il-Kummissarju għall-munja bla poċ sħiħ tiegħu tal-kulleġġ dan eh, weta ir-rwol tiegħu u il-ħidma tiegħu b'mod kompetenti u din il-kwistjoni ġiet indirizzata fuq qatt ta' okkażjonijiet dwar il-lista ta' stati membri li votaw kontra din il-kwistjoni jiena mm, ma nistax ngħidlek blamment kemm ma naf pereżempju il-Ġermanja eh, votat kontra u il-Ġermanja fil-fat għalt li issa li issa se jivvotaw favur. Grazzi ħafna. Eh, Sur Verhofstadt. Eh, President, eh, illum hemm kunsens ġifri li ngħidu li għandna bżonn ta' governanza ekonomika b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea bidla kbira jekk inqablu s-sitwazzjoni ma' l-aħħar ftit snin eh, eh, mm, narħat li għadha s-sur xabel għalli E, kienet għarriz mod favorevoli lejn font monetar Europa u mażliet oħra, per eżempju l ħol ta' Aġenzija Ewropea dejn obbligazzjonijiet, bonds, e, jew inkella e, Aġenzija tal-crediting Sur Barroso, naraw li Iva l-affarijiet qed jimxu eh, bil-ħeffa li sa u għandi tlet eh, mistoqsijiet partikolari. U għamennu li l-Kummissjoni eh, taħdem fuq proposta li toħloq dan il-Fond Monetarju Ewropew nixtieq nkun naf ukoll jekk huwa minnu kif smajna minn Sinjura Merkel m'għandi dubiti tiegħi li għanna nbidlu it-trattat sabiex namlu dan, it-tielet punt tiegħi inti taqbel li dan il-font jista' jkun l-ewwel pass biss lejn teżor Ewropew li se jkollna bżonn aħna sabiex eh, din l-Unjoni Monetarja tkun tista' tkompli timxil l qudiem eh, Sur Barroso għal dwar eh, l-MF din l-idea ġiet imresqa mill-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja minnajr ma dan ta' xi dettalji ta' istituzzjoni jidir li qed tikkontribwixxi għad-dibattitu ta' zona euro l-EMF imma proposta fittu li wis probabli se jkollha mm, bżon twasal għal bidlit fit trattat. Aħna qed naħdmu fuq eh, inizjattivi fuq eh, koordinazzjoni ta' politika msaħħa u surveljanza bħalissa ma nistawx ngħidulkom eżattament il-format imma ma ġenerali nistgħu ngħidu u kif inti qed aħna nappoġġaw l-affarijiet li huma favur iktar governanza ekonomika imma rridu naraw x'inhuma d-dettalji u rridu nagħmlu l-proposta fil-żmien propizju. Dil kwistjoni tal-IMF mhux se solvi l-kwistjoni urġenti tal-Greċja, kwistjoni separata li tirrikjedi iktar analiżi u eh, analiżi iktar fit-tul. Grazzi ħafna L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kummissjoni għat-tweġiba u jiena naqbel miegħu li l-font nifsu ma jistax isolvi l-problemi eh, issa u għalhekk jiena saqsejt li u tlabt li fir-reflessjoni tal-Kummissjoni jkun hemm ta' għażliet imniżla pereżempju li IMF l-obbligazzjonijiet euro l-Eurobonds dawn jistgħu jgħinu fil-każ tal-Greċja u mbagħad għand għandek il-credit eh, rating agencies, ovvjament aħna qed naħdmu ma' aġenziji barranin ma jista' jkun ikollna l-aġenziji tagħna jista' jkollna aġenzija għaddejn. Irridu u nissew nlaqgħu daw l-idejat kollha ħalli bekk ikonna idea komuni li toħroġ mill-Kummissjoni mhux mill-Istati Membri. Iva jgħid is sur Balroż qed nagħmlu hekk sabiex nevitaw is-sitwazzjoni li għaddejn minna bħalissa kulħadd eh, qed jagħti idea differenti xi kultant dawn l idea differenti joħorġu mill-istess gvern għalhekk ma nixtuqux eh, nadmu bil-ħeffa u il-Kummissarju Olli Ren Eh, diġa għal dan aħna senna ħdmu għabbażi ta' komunikazzjoni fuq il-politika ekonomika imsaħħa u skont il-pajjiżi differenti fiż-żona euro u fil-kuntest ġenerali tal-Unjoni Ewropea aħna tinħejju eh, dawn l-affarijiet bħalissa u ma nixux aħna li naħdmu eh, bil-proposti l-ġodda kull jum aħna rridu nkunu oġġettivi u responsabli u b'dan il-mod se nkunu nistgħu nizbu l-aħjar riżultati. Grazzi ħafna. Is-Sinjor Rebecca Harms. President, fid-dawl ta' situazzjoni fl-Unjoni Ewropea li memx suq eh, reali jew talba għal tkabbir tal-patata GMO jew alternativi nix nkun nafa li xinti għamil daqsek lobby qawwi biex taċerta li l-patata GMO jaddu mill proċedura ta' autorizzazzjoni b'mod imħafa nirċivi spiegazzjoni minn għandek il-għala il-kummissarju l-ġdita s-saħħa injora il testiet tal wtho għaliex eh, ma stennejtux eh, il-rapport tal-EFSA li palissat jinkiteb fuq ir-riski li hemm mal-biodiversità u l-biosfera mod ġenerali Eh, minħabba l-użu tal-GMOs illa l livelli ta' kontaminazzjoni ta' prodotti tal-ikel u patata dawn eh, tkatru mm, għal 0.9 fil-mija strateġija li iċ-ċittadini tagħna mhux se jaċċettaw. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak aħna ħadna nota tal-protesta tagħkom. Well, Mr. President, please, yes. the yours. Uh, President tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni iddeċidiet b'mod unanimu li tawtorizza il-GM skont eh, dispożizzjoni tal-liġi Ewropea. Rridu aħna nieħdu pożizzjoni iva jew le għada ħafna żmien minn mindu et l-applikazzjoni għax l-autorizzazzjoni kienet eh, soġġetta l iskrutunju ta' l-EFSA ġifiri l-Aġenzija eh, Indipendenti tagħna ta' Sigurtà tal-Ikkel aħna xtaqna nkunu nafu li l-preżenza ta' ġin eh, partikolari tiġi evalwata wara l-evalwazzjoni ħareġ biċċar li ma kienx hemm iktar kwistjoni ċientifiki li kellna bżonn nivalwa jevalwaw skont l-Aġenzija kompetenti tagħna, indipendenti mill-Kummissjoni. Għalhekk aħna nemnu li l-kwistjonijiet xjentifiki kollha ġew indirizzati u kont qed nistenna minantkom eh, kongratulazzjoni. In-nies fl-awla qed jitku bħalissa tajt l-interpretu eh, għax issa l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li nipproponu li nagħtu l-possibilità l-Istati membri jekk jixuq jew le ikabru il-GMOs. Jiena naħseb li dinja pożizzjoni raġenevoli meta nafu li hemm vera differenzi kbar bejn l-istati membri xeħut li huma favur u xiħut li huma vera kontra. Grazzi ħafna. Kommissjoni eh, marċevejt lebda tweġiba għal mistoqsija tiegħi dwar il-bżonn ta' dil-patata modifikata ġenetikament li suppost se tiġi provduta fi kwantità vera kbar mill-industrija hemm ħafna riski u x'nistgħu ngħidu fuq il-livell ta' kontonazzjoni, il għalem 0.09% eh, eh, aħna diskutejna il-livell massimu għall-ikel u prodotti tal-ikel u dwar il-patata resistenta għall antibiotiċi riskju riskju sinifikanti inti ma tkellimx dwaru dan ir-riskju nixtieq nkun naf għaliex hemm l-awtorizzazzjonijiet minn qabel eh, direttiva tal-EFSA tkun fisseħ, pereżempju ir-Ross importati għon għamħim rum u koll importat. Grazie ħafna jgħet il-President tal-Komissjoni għam ċabxib fl-awla bħalissa. Well, Mr. President, uh, seeing, uh, seeing... Mela, Et nara l-entuzjazmu tal-grupp tijak u nishtiq nifraħlek għal eh, manifestazzjoni tijak. Inti għandek pozizjoni b'saħħit. Iġifiri Iva, għandek id-dritt li tamelek. Jiena mandiċ eh, xi opinjoni favur jew kontra. Kollox jiddependi fuq l-opinjoni li l-esperti mill-lefsa jatuni. Mandi l-ebda proġeditju favur jew kontra il-GMOs. U il-Kummissjoni, il-Kummissjoni għanda pożizzjoni li is segwi naw l kwestjoni mhux qed nara l-kummissarji li qed jiddiskutu il-GMO tiġifieri dawn sew jagħmlu dwar kull GMO, il-Kummissjoni tieħu eh, pożizzjoni skont il-valutazzjoni indipendenti li sirilna mhux minħabba il-GMO huwa meħtieġ imma jekk m'hemmx evidenza li huwa riskju uh, saħħa pubblika jew l-ambjent mela f'dan il-każ aħna nħossu ruħna obbligati skont l-obbligi li aħna għandna eh, aħna nħossuna obbligati li naċċettaw l-affarijiet jekk m'hemm xej li ma jippermettinix eh, b'mod xjentifiku li nagħmlu hekk. Aħna mm, nħarsu l prinċipju ta' sussidjarjetà. il-konservativi u riformisti issa imislilom. President. Inwedkom illi wara il-GMO il-mistaqsija tiegħek tkun ħafna aktar sempliċi. Jiena nemmen li waħed mill-affarijiet li għan nitkellmu dwarhom illum huwa il-situazzjoni ekonomika, il-kriżi ekonomika. U żgur li l-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tal-Unjoni huma aktar interessati fl impieku fil fix-xogħol milli fil-patata tal-GMOs. Għaw xi nies f'din il-kamra huma Eh, jaqblu ma' gvern ċentrali b'saħħtu jiena minnaħa tiegħi eh, eh, nirrappreżenta li sijar u ma naħsibx li l-gvernijiet ċentrali qegħdin joħolqu x-xogħol u ma negozji li joħolqu x-xogħol. Dwar ir-rata ta' indipendenza Fir-rigward tal-problemi ekonomiċi ħatħallu flessibilità lil pajjiżi membri li jitrattaw il-diffikultajiet huma u t-tieni tista' twedna tnaqqis fil-leġiżlazzjoni Ewropea illi qiegħda toħloq eh, burokrazija u taqblu li jkollna anqas armonizzazzjoni u anqas regolamentazzazzjoni għax naħseb jiena dinja l-aħjar soluzzjoni għal sitwazzjoni kurrenti eh, ekonomika. Aħna eh, nirrispettaw diversità tal-istati membri u għalek fil-strategija ta' l-2020 din nagħmlu dak il-punt ċar. U għalhekk li aħna nindirezzaw eh, din id-diversità bi strumenti il-politika ta' kozzjoni soċjali u ekonomika, ġviri eh, għax situazzjonijiet fil-pajjiżi differenti huma differenti, però għandna bżon governanza, ekonomika b'saħħita għax l-istati membri eh, waħidhom mhux se jkollhom biżejjed flessibilità eh, eh, leverage li aħna għandna fuq livell globali, pereżempju maċ-Ċina mal-Istati Uniti. U għalhekk irid ikollna approċċ komuni imma mbagħad ikonna miżuri speċifiċi skont il pajis stati membri differenti dwar it naqis fil-pis amministrativ dan huwa punt importanti ħafna fil-azzjoni tiegħi u aħna eh, nħossu li għandna nkunu aktar eh, pragmatiċi u naraw fejn għandna bżonn il-leġislani u ma nagħmlux leġislazzjoni fejn m'hemmx bżonna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Lotar Biski il-xellugin maqodin, United Left. Il-Sur Barroso, Sur Barroso, l-ġimma l-oħra inti għamilt proposta strategija ekonomika u hemm numru ta' anijiet fil-qafas eh, in-ġenerali il-Greċja kella programm imponut fuqa illi qed jitlob l-impossibbli għax hawnhekk qed nitkellmu dwar il livell ta' GDP ta' 3%. Imma meta wieħed ħares leja li ħares lejn din fil-malpat ta' stabilità u tkabbir, e, nindunaw li stati membri qegħdin iduru isemmu din l-IMF fil-proposti tiegħek tal-2020 se terġa' taħde se terġa' e, tirrevedi din il-proposta biex tintegra il-fondi monetarji Eh, fir-rigward ta' taxxa kif eh, eh, se tagħmel f'dan ir-rigward se jkun hemm xi miżuri flimkien mal-istati membri biex ma jkunx hemm aktar spekulazzjoni, speċjalment mill-banek li tiġana taw ħafna flus tal-poplu biex insalvawhom aħna nħossu li l-Greċja jgħid Barroso għamlet mill-ħarti tista' biex naqas id-deficit tal-gvern u biex titratta l-problemi ekonomiċi, pero għadin namlu dak eh, li mill-aħjar nistaw biex ikonna stabilta fil-zona euro. Il-Komissjoni qed taħdem eh, fl-imkien ma l-istati membri biex tiddisinja mekanizmu li l-Greċja tista' tuża jekk ikun hemm bżonn dan il-mekanizmu ikun f'konformità ma' Trattat ta' Lisbona mingħajr eh, l-ebda bajlo klos. Ikun hemm affarijiet qafas għal assistenza koordinata illi eh, kollha appoġġ tal-Istati Membri tal-Ewro. Dak li nista' dwar il-Greċja u dwar ir-risposta tagħna dwar eh, l-istabilità fil-żona euro. Dwar il-proposti tal-2020 ma nasif li hemm bżonn ta' bidla aħna jom u dim issa dawn jiġu diskussi mill-Kunsill u mill-Parlament u nisperaw li konna rizultati u diskussjoni li eh, eh, konna rizultati tajbin. Grazie ħafna. Eh, minix sodisfatta l-aħħar. Il-mistoqsija i. Il-flus tal-min eh, ħalla 16 qed jiġu intużati biex eh, kunem hemm spekulazzjoni kontra il-Greċja. Il-flus irġin mill-banek Ġermaniżi. Jiena dizappuntat illi ftit qed isir biex eh, nipprevjenu biex um, nipprevjenu ċertu affarijiet, ċertu spekulazzjoni eh, u nikkonċentraw fuq it-kabbir dwar l-spekulazzjoni nkunu ċari illi dak li ġara fil-Greċja ma kienx riżultat ta' spekulazzjoni, imma minħabba li kien hemm ħafna infiq żejjed u minħabba li ma ġewx rispettati il-qafas eh, Ewropej, speċjalment fil-gwart tad dejn eċċessiv. Imma jista' jkun li mbagħad ikun hemm spekulaturi li eh, jaġixxu kontra dan id-dejn sovran tal-pajjiż. E, eh, Kallu xaqsam ukoll mal-derivatives markets. U fl-20 ottubru il-Komissjoni bdiet azzjoni, program ta' azzjoni biex ikun eh, dawn il-swieq ta' derivatives sodi u l-Komissjoni qabel eh, is-sajf u qabel l-ħar tas sena ħatara li jkun hemm il-riskju eh, limitat u jkun hemm aktar trasparenza. Il Mhuwiex ġustifikat li wieħed jixtri l-assikurazzjoni mingħajr ma jkun jaf il-riskju hemm involut bi spekulazzjoni. Irid ikun hemm koordinazzjoni bejn l-istati membri speċjalment għal dawn li jisejħu naked practices u l-Kummissjoni ħadd eżamina mill-qrib ir-relevanza dawn il-bejħ ta' spekulazzjoni fuq dejn sovran u aħna komplu nitolbu di koordinazzjoni bejn istati membri. Ħan waslu qoddim il-G20 u koll il-proposta tagħna u anka fil-kuntati bilaterali tagħna, speċjalment mal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Imma tal-iftekx għax uh, kienet importanti l mistoqsija u anka r risposta Madam Nikit Savela, uh, European Freedom and Democracy. Grazie, President. Il-mistoqsija li xtaqt nistaqsi tiġa eh, staqsawilek. Pala membru Grek jina xtaqt inqajem il-punt illi il-Greċja se telbu dan iż-żmien eh, ibes Eh, dan huwa eżami ta' kemm eh, aħna kapaċi nelbu l-problemi tagħna jiena eh, kuntenta li smajtek issemmi il-grupp tal-G20 fejn is-swaps ħajġu diskussi barra minnek il-Greċja kienet affettwata mill-spekulazzjoni fis-suq u jiena xtaqtek tgħid naqra aktar dwar dan fil-kuntest tal-G20 se jkollok xi inizjattivi biex ikun hemm regoli e, e, ċari dwar e, l-uncovered naked purchases. U importanti li ngħid Barroso li dan kollu minħabba dejn eċessiv veru kien hemm attakki spekulattivi, imma xraw din l-opportunità. Issa irridu napoġġaw il-Greċja għax għan tamel miżuri importanti u aħna napoġġamu irridu nħalsu maktar fil-wisa u neżaminaw il-relevanza li wieħed jibbenja dawn it-tip ta' swaps tal-dejn sovran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 l-aċċess għall-informazzjoni hija kwistjoni li rridu niddiskutuha anka fil-G20 u anka fora oħra anka fuq livell eh, bilaterali. Eh, fi Brussels kien President Almunek għamel laqa biex naraw x'inhuma l-azzjonijiet ta' dawn l-ispekulaturi kontra d-dejn sovran u rridu nagħmlu analisi fil-fond dwar dawn l-swap markets biex bekk niddeterminaw b'mod aħjar kif jiffunzjonaw dan is-swieq u jekk mhix suġġett ta' Eh, xi prezzi eh, mhix tajba eh, kompetittiva. Il-Kummissjoni f'dak ir-rigward imbagħad tuża l-setat li għandha f'idea, grazzi. Grazzi ħafna. President hemm xi skadenza, hemm xi timetable fir-rigward ta' dan il-mekkaniżmu għal ġlida kontra l-ispekulazzjoni nixtieq inkun naf jekk hemm xi ħaġa hekk. Bekk ikonna naqra idea ta' e, li wieħed jissellef il-kapitali fuq is-swieq internazzjonali. Qabel is-sajf il-Kummissjoni ħad ippreżenta xi proposti leġislattivi fir-rigward tal-direttiva tal-derivatives u il-Market Abuse Directive eh, eh, qabel l-aħar tas sena l-Komissarju ħaj kollu proposti illi eh, jżidu fit trasparenza fis-su u naqsu riskju. Il-kussjoni tal-iswaps ħan samua fil-G20 f'Ġunju. Pan Daniel van der Sturp. Daniel van der Sturp. Grazzi, Is-Sur Barroso il-trasparenza u l-ftuħ huwa importanti f'demokrazija għax jekk min qiegħed fl-amministrazzjoni ma eh, ma jurix eh, x'qed jaqlaw kif qed jonfoq jinħolqu problemi bħalma sar fir-Renju Unit fir-rigward tal-Olanda eh, semma illi Sur Barroso Immaġinat li tiddikjara 200.000 euro kol jum. L-iskrutinju demokratiku ta' dawn l-istqarrijiet huwa xi ħaġa rridu nittrattawa għax hemm eh, eh, persuni illi għati kollom affarijiet approvati li mhumiex muxxira. Din il-kultura ta' segretezza m'għandniex naqblu magħha u għandu jkun hemm aktar trasparenza anka fuq l-internet ta' dawn l-affarijiet biex kulħadd ikollu li għalihom. Jiena naqra sorpriz b'dawn it-tip ta' kommenti il-representation expenses huma spiża li jsiru fis-servizzi tal-Kummissjoni l-infiq fil-vjaġġar pereżempju. U jekk wet qabbilhom ma' dawk li jintnefqu mill-gvernijiet jew mill-kapit ta' stat u gvernijiet tindunaw li dawn huma veru baxxi paragunati mal' spejs oħra intom parti mill-verifikar fil baġitu dan jibqa fuq l-istess għal ħames snin eh, twal. Aħna nasbu li l-ispiża hija raġonevoli eh, għal dak illi qegħdin namlu. Aħna nużaw it-trasparenza, qegħdin prezentaw l-elementi kolla li l-Court of Auditors u l-Publiku, Dak kollu jem eh, meħtieċ minna. Grazzi. Mr. President. middera il-Parlament għandu aċċess għad dikjarazzjonijiet imma mm, di ma tamil sens. Hemm ħafna segretezza jekk is-Sur Barroso irid jassikurana għandu jagħmel kollox ippubblikat. Eh, eh, e, jekk inti qed issegwi ir-regoli, allura għalfejn ma tippubblikawx dawn fuq l-internet, forsi qed tibżam reazzjoni taċ ċittadini? Grazzi. Fis-sistema tal-legali aħna nirrispettaw il-liġi. Sur Barroso ħajati risposta. F'sistema ta' legali aħna nirrispettaw il-liġi u biex namlu analisi tal-intenzjonijiet tal-persuni huwa xi ħaġa li mhijiex ġusta. aħna nirrispettaw istat ta' dritt u għal oħra, rridu namlu distinzjoni bejn dawk li huma duplikazzjonijiet, pubblikazzjonijiet tal-korp ta pubbliku tal-istat ta' dritt jew għal wieħed jirrispondi għal attakki eh, meċ-ċittadini. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet għandhom standards għolin ħafna fir-rigward ta' trasparenza u għalhekk ma naċċettax dan din it-tip ta' eh, kritika populistika. Grazzi ħafna. President, grazzi tal-risposta tiegħek għamina lower round uh, tal-mistoqsijiet li kienu ta' natura ġenerali. Issa ħanifukaw fuq suġġett wieħed l-implementazzjoni ta' trattat uh, il-ġdid u il-drittijiet bażiċi. L-ewwel kelliem ewwel kellim huwa Sur Alf Spensin għal minuta. Grazzi ħafna President. Nispera illi minix se nmur li lin mill-mistoqsija li suppost nistaqsi. Jiena naqbel li l-iktar ħaġa importanti u li rispentaw id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u anka bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra. L-Unjoni Ewropea għanda eh, relazzjonijiet mal-Eritrea u bejn eh, l-2000 u l-2013 inataw biljuni ta' euro eh, l-Eritrea. Jaf is-Sur Barroso kif se u daw u xinija l-attitudni tiegħu lejn l-istat tal-Eritrea għax ħafna drabi meta jitkellem dwar dawn il-pajjiżi b'gvernijiet totalitarji eh, ma tantx tissemma l-Eritrea nixtieq inkun naf x'jaħseb dwar l-Eritrea is-Sur Barroso. Grazzi ħafna tal-tirrikonoxxi li l-Komissjoni tiddefendi drittijiet fundamentali mhux biss fl-Unjoni Ewropea manka fil-relazzjonijiet esterni ma jfissirx illi aħna jista' jkollna biss relazzjonijiet ma' dawk il-pajjiżi li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. Sfortunatament hemm ħafna pajjiżi li ma jirrispettawhomx daw u xorta waħda rridu nżommu relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. Il-każ għall-Eritrea huwa każ li ħassibna ħafna dwar ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż anka minħabba il-sitwazzjoni differenti diffiċli ħafna li jeżisti fiha dak l-istata. U e, huwa stat fej memx istat da dritt minħabba l-dizordini regolari l-violenza u minħabba li eh, laqas l-autoritajiet ma jistaw eh, eh, jeżerġitaw setat leġitmi għalhekk aħna tinsegu is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha li jista' jkollhom problema fir-rigward tal-drittijiet fundamentali. Is-Sur Artur Zazata għal-minuta. Sur President Senjuri. Fiħtan il-kontesta dan id-dibattitu nixtieq nishtbidkom l-attenzjoni għal kwistjoni tal-body scanners fil-aeroporti Ewropej. Wieħed mill-prinċipji tal-politika Ewropea hija li jkun hemm il-ħarsin ta' sikurta u s-saħħa u drittijiet fundamentali ta' dawn ċittadini tal-Ewropa. Ġifieri ma nistgħux nagħmlu ma' sitwazzjoni fejn ikun hemm biex wieħed ikun jgħid li jkun sikur u jkun hemm is-sikurtà qed neħilu drittijiet tal-privatezza. U mbagħad rigward il-pandemiċi tal-influenza, kien hemm pereżempju ħafna tilqim li ma inxtara mbagħad ma kienx bżonnu għax mkien perikolus Issa, rigward, imma rigward il l scanners, ewel net, inti taqbeli ma taqbel. I'll be in favor of it if member states agree. Because I think... Jina naħseb illi illi jrid ikun hemm normalizzazzjoni tar-regoli tas-sikurtà u s-saħħa fil-ajruporti tagħna. Aħna nafu u li xħut mistati membri tagħna qegħdin daħlu dawn il-body scanners fl-ajruporti tagħhom oħrajn le. Kif ta' għalhekk il-Kommissjoni milux et proposta għal dawn il bobby scanners illi ġiet rifjutata din waslet għal xi tħassib iżda nippruvaw nistgħu insibu pożizzjoni armonizzata rigward kif ser nużaw dawn it-tip ta' tammi ta' sigurta fl-aeroporti tagħna Ewropej. Li jekk le ħan nispiċċaw xi tip ta' diskriminazzjoni fl-evalwazzjoni ta' sigurta fl-aeroporti tagħna. Grazzi. Is-sur Terek Vogel kjoġbok. Sur Komissarju, il-trattati ħares il-drittijiet ta' autorit lokali u raġuni madwar l-Ewropa u din se tkun fattur importanti, speċjalment meta niddiskutu il-ġejjeni tal-politika ta' koezjoni. Tista' tgħidilna meta tajt bidaw dawn id-diskożizzjoni ġbir dawk id-diskożizzjonijiet fuq il-ħames rapport ta' koezjoni li inti tassikurana li minn dawk taħdidiet inti ħat involvi awtorit lokali kif ukoll reġjuni fuq il-politika tagħhom kif ukoll dan il-Parlament. Grazzi. Aħna ovvjament se niddiskutaw dawn il-kwistjonijiet mal-autoritajiet reġjonali u lokali tagħna inti taf illi il din il-rapport ta' Kważjoni hija waħda li hija magħrufa madwar l-Unjoni Ewropea u fis-strateġija ta' 2020 għamlu ċara illi Kważjoni ser kun punt ċentrali tal-proposti tagħna u aħna ser ikonna il-politika kollha li jintlu taħta tal-koezjoni. Imma nisja semmejt dan id-dokument li nani kif rifejt għalih jien ukoll semmejt il-ħtieġa li nikkonsultaw pereżempju mal-Komitat tar-Reġuni. Is-Sinjura Stiller. Jekk joġbok. Grazzi, Sur President, grazzi, Kommissarju. Nixtieq nitkellem dwar kasta ta' drittijiet fundamentali. Jien namilux mort skola primarja f'Skotland u difeżar da' glizdi fuq u rrit jitkellem dwar tifla mill-Eritrea u il-familja tagħha u perseguitati u qatluha maħabba li kienu nisranin. U id-din tifla ħarbet l italja mbagħad ġid Skozja fejn e, sinjuru sinjura Swinfin e, ħadu ħsiba u jisom adottawa. U di tifla tfajla standa 17 sena u qed tisogra li ħajkolla deportazzjoni lura l italja fejn kienet t-fittex l azilu għad nippruvaw illi nagħmlu dak li nistaw biex e, ngħinuha biex biex tibqa fil-familja, fil mħabba ta' din il-familja. U, din il-kuxjenza tqajmet eh, madwar anki skejjel u knejjes u fuq ir-radio madwar Skozja x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu drittijiet fundamentali ta' din it-tfajla. Grazzi. Issa dan huwa każ speċifiku jtir President fis-Skozja. dan id-dibattitu politiku hawnhekk ma nistax nistennew il-President tal-Kummissjoni anki jekk xaħat li jaħdem sfiq u biżel ferm, li ma ikun ikun jaf dawn il-bċejjaċ li jiġru madwar l europa minn kelli huma serji, ovvjament, nista' ngħaddi l-simpatija tiegħi eh, tagħna u solidarjetà tagħna ma' kull persuna illi għandha drittijiet tal-bnedmin tagħha eh, li mhux qed jiġu mħarsa, imma fuq dan il-każ speċifiku jien ma nafxejn fuq, imma nista' nwiġbek bil-miktub fuq dan il-każ li jiena kif baġġejtni, grazzi. Eh, grazzi Sonja Alfaro. Grazzi. Fissem il-grupp tiegħi l-ħams fil-5 ta' marzu il-sur Napoletano firma digrit u jitkellem dwar liġi interpretattiva u dan id-digrit jati il-konsens biex kampanji elettorali bidlu regoli tal-loba u dan is-sur Napoletana mis-sit tal-Kurinal jgħid illi l-abbozz ta' digrit li ħareġ mill-gvern meta kien hemm bil fil-ġimgħa li għaddiet dan ma kienx skont il-Konstituzzjoni. Skont il-Konstituzzjoni 86 il-President ta' Repubblika ma jistax jipparteċipa fil-dawn it-tip ta' digriti. Dan il-President ta' Repubblika l-preċedisori ċampi jara din bħala episodju eh, li jana nkunu kontrija. U dan id-digrit biddel il-regoli tal-lob għal kompetizzjoni. U minn kisser il-liġi kun jista jagħmel li jrid. Jiena qed nistaqsi illa għaliex dan il-Parlament huwa lest illi jaġixxi illi għal-pezi oħrajn imma mbagħad dawk il-li tal-Unjoni Ewropea li kisser il liġi ma jtix kasu. Questions. Please keep this rule. It's very important. Għanna minuta blista l-mistaqsijiet, il-President, sommu ma' regoli kieġobkom. Għadar boħra, teddu liġ biex nitħal f'kwistjonijiet interni politiċi ta' kull pajjiż, aħna għanna e, e, kompetenza fil-kwestjonijiet um, komunitarji, U din il-kwistjoni m'għandix taqsam applikazzjoni ta' liġi komunitarja jiena li nista' nifhem mill-kontribut tiegħek dan huwa eh, dija kwistjoni interna f'pajjiżek stess. Forsi hemm dimensjoni li torbota ma' legalitajiet iżda aħna ma nistgħux eh, nindaħlu f'dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Grazzi, Sur Barroso, il-Karta um, tal-Drittijiet Fundamentali huwa l-unika dokument sissa internazzjonali illi jitratta diskriminazzjoni a bażi ta' orientament sessuali u jipprojbixi dan it-tip ta' diskriminazzjoni. Issa, l-Europa mnet kizba hawnhekk manda l-Iran Unit, il-Polonja u Repubblika Ċeka illi man daħlux, ma daħlux dawn din il-karta ta' drittijiet fundamentali. Iġifiri, tista' tgħidli x'intom bħala kommissjoni għandkom l-intenzjoni li tagħmlu biex tħarsu il-drittijiet eh, ta' dawn il-persuni ta' orientament sessuali differenti aħna hawnhekk irridu ma nidiskriminawx. Aħna irridu illi dawn ikollhom relazzjonijiet mingħajr ma jqogħdu jibżaw. Mela, għawżax mistoqsijiet, ma nafx jek għandix nistanin nweġibom f'sija, f'minuta. Fuq il-orientament sessuali, l kommissjoni ħarġa direttiva kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, inkluż orientament sessuali u li wkoll li mill-posta xogħol ukoll. Aħna naċċertaw li l-leġiżlazzjoni Ewropea u ħafna stati miżuri ta' stati membri li implementaw iħarsu bisħieħ il-proibizzjoni ta' din id-diskriminazzjoni għabbażi ta' orientament sessuali. Dawn il-prinċipi kif tajt inti huma naqxin fil-karta tal-drittijiet fundamentali. Ir-rigward il-kwistjoni tar-Renju Unit u l-Polonja u Repubblika Ċeka, il-protokoll jitxħat eh, l-implementazzjoni ta' din il-karta ta' drittijiet tal-medmin f'kas ta' Polonja u ir-Renju Unit. Imma jgħid il-mod partikolari dan il-karta ma jwassax ma jagħtix il qorti ta' Ġustizzja tar-Renju Unit jew Tribunal tal-Polonja illi jżaw dispożizzjonijiet tagħhom jew prassi tagħhom jew regolamenti ta' dawn it-tagħhom li huma jkunu konsistenti ma' drittijiet u prinċipji li tħaddan il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Għad jiġifieri jridu naraw kif nistgħu naħdmu aħna ħan interpretaw dan il-protokoll ta' dawn iż-żewġ stati membri. Grazzi Sir Ashley Fox. Grazzi, hemm pajjiżi madwar id-dinja li għandhom bozz ta' drittijiet eh, u liġijiet ta' drittijiet fis pajjiżi, però mhux kullħat jieti jiġi ħarsin li ċittadin tagħhom. Mhux struttura li tot imma kif dan il-protezzjoni tiġi motija taqbel, aħna fil-Renju ta' għandna elezzjoni ġenerali ġejja fit-tlet xhur oħra jekk e, ma tirġi fjutata l-Parti Konservativa jekk titla se tagħmel il-Karta taħat ta' drittijiet tal-bnedmin li jfisser illi il-Karta tal-drittijiet tal-bnedmin fundamentali ma jsejjiġi jiġi Eh, mus ser tiġi fusta tapplika f'dal pajjiż tagħna tista' tagħmel tgħidilna kif nistgħu din il-karta drittijiet fundamentali ħad qis il-pożizzjonijiet differenti. Aħna l-parti tiegħi ħajaraw kif ukoll il-karta ta' drittijiet fundamentali mhux se taffettwa il-Renju Unit. Kif sa taċċerta mbagħad l-Unjoni Ewropea mhux se tintaħal bid-dritt tal-optaw tal-Unjoni tal-Renju Unit f'dawk is li aħna ma nixtuqux nissieħbu magħhom. Jiena diġà e, jidġaġi bħġibtek meta kontet bieġab il-kollega ta' qablek fil-Renju Unitu f'pajjiżi oħrajn dawn għandhom protokoll u dan għandux jaqsam mal-karta ta' drittijiet fundamentali. U għandhom dan id-dritt negozjajnija għanna trattat intergovernattiva illi tara fadin. E, ovvjament la darba dan xorta wahda nishti illi nara li istati membri kolla jaċċettaw dan e, din il-karta ta' drittijiet fundamentali li xiena naħseb illi din il-karta hija xi ħaġa li hija s-sissin ta' kull politika Ewropea. Jien aħna lesti li issa nissieħbu mal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali u din il it-tem il proċess li naqdu ma dawn id-drittijiet fundamentali. Fil-tul um, is-sekli aħna dejjem xtaqna nipprovdu id-demokrazija billi nħarsu drittijiet bod bażiċi u għalhekk jiena jiddispjaċini illi dawn il-pajjiżi ma jkunux jistgħu wkoll jissieħbu magħna. Grazzi is-Sinjura Figueredo kieġbok. Grazzi. Għaxi prezident tal-Kommissjoni, drittijiet tan-nisa u id-dritt biex wieħed jgħix ħajja ta' dinjità huma drittijiet bażiċi fundamentali tal-bledmin li aħna rridu nippromovu bħall-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna jekk inqisu il-diversitajiet kbar eh, li hemm il-situazzjoni sera mill ħazina l-lara li firdid gbar bejn in-nisa u rġil u il-qat set jaffetwa ħafna aktar n-nisa. Wieħed ma jistax jaqbad u joħroġ dritti tan-nisa, karta ta' dritti tan-nisa e, pittost imċajpra u mhux preċiża e, u e, No, nitkelmu biz dwar, jina jirtu nkun naf jekk il-Kommissjoni Ewropea l-esta illi tarraf Pala priorità il-ħarsim ta' drittijiet ta' dawn in-nisa billi tappoġġaw miżuri tangibli illi nkun nistgħu inħadnu fi strateġija ġdida il parlament Ewropew qed iħejji fir-rapport tiegħu grazzi. Minna fid-diskors tiegħi mal signor Redding ħriġt bidea ta' karta ta' drittijiet fundamentali tan-nisa li tafferma il-rida tagħna illi nkomplu nġildu għal dan il-lan. Rigward eh, dan aħna ħajkonna strategija ġdida għall-ugwaljanza bejn in-nisa u rġilu. u dan għandna tienu għafas ġenerali bej wieħed u ieħor b'saħħtu minnaħat tal-Kommissjoni f'termini tal-progress għal dak xaqsa ma' kundizzjonijiet intaqs bejn iż-sessi. U rigward il-referiment tax-xogħol, U l-forum kollha fejn jitlu dawn id-drittijiet u importanti illi inħarsu dawn id-drittijiet ta' gwaljanza. Idu nfakru kol l-anniversarju ta' dikjerazzjoni ta' Pekin u elementi oħrajn illi huma parti ta' opinjoni minnaħa tal-Kommissjoni u tal-Parlament Ewropew li qed jitkellem u komitat li qed jitkellem dwar id-drittijiet tan-nisa. Aħna ma tant kena dawn it-tip ta' laqat. Però ah, qegħdin naħdmu fuqha. Sur Barroso, Sur Batten, new nix nitkellem dwar situazzjoni finanzjarja fi Greċja. Artikel 1.1 ta' Trattat ta' Lisbona tintuża biex indaħlu strutturi ta' riforma f'dak il-pajjiż. Il-persuni ta' Greċja issa qegħdin sabu bejn il-basla u l-qoxra tagħha u issa irridu Mm, għandhom problemi minħabba dan il-gvern ħajġi elett. Din is-sitwazzjoni inti tista' inti tista' tindirizza jekk il-miżuri tiegħek illi inti se tagħmel għal Greċja ma taħdimx għandek pjan B jekk li se jagħmlu joħorġu mill-Eurozone u inti se tbatt uffiċjali toħra wkoll lil pajjiżi oħrajn, pereżempju pal Portugal, Spanja u l-Italja li jitbaqdin mill batikament istess ħaġa. Thank you very much, but I would like to explain you that our... Nix infakrek illi l-lum għet nitkelmu dwar l-implementazzjoni ta' trattat u d rispett ta' drittijiet fundamentali, ġifiri zommu ma' suġġett. Tixtieq tweġeb sur Barroza. Iva, dejjem nipprova jidġeb it ġijiet tal-membri tal-Parlament jgħid. Is-sur Barroza. Il-mistoqsija tiegħek il revoli membru timbet minn suppozizjoni li miex minna. Għaliex it-tettajt li Greċ edha fil-Eurozoni li qed tħabbat ċama dawn il-problemi. Mhuwiex fat veru għandna pajjiżi barra minn żona euro li qegħdin ħabtu ċama l-istess problema, pereżempju hemm ċi eh, pajjiżi qed għandhom iktar problemi gravi. Per niftakru li l-Iceland illi eh, dan il-pajis edin jitolbu illi jinaqdu ma l-Unjoni Ewropea ħalli jinaqdu ma l-Eurozon. U għalek, bħet ma jistax jesseb li problemi ta' Greċja hija nħabba edin f'żon euro, le, imma huwa minħabba li Greċja ma ħarsitx ir-regoli li kellha tħares tħares li issa għandha problemi li għandha u issa ħajkollha tħallas għal żbali li għamlet. Grazzi tassew, Suranġu Merse. Grazzi, President, Komissarju. Rigward il-ħazna ta' data illi il-qorti konstituzjonali ġermaniza ħarġa deċiżjoni taħħa iktar, iktar kmini dan ix-xar bitejt li mhux legali li taħżen dan it-tip ta' informazzjoni imma xorta ma nafux tip ta' data u aċċess ta' dan id-data u eh, permess. Xejn ma minn din l-informazzjoni ta' fuq il-ftejjim swift fil parlament U il-katalogu tal-ġittijiet tal-bnedmin fit-trattat tal-Unjoni Ewropea għandha titħol fis-seħ għanna nix niverifikaw jekk dan il-katalogu ta' drittijiet fundamentali huma hija korretta dwar din il-ħazna ta' data? Grazzi illi dan hija ġin xi ħaġa li l-artiklu 8 qed ħares u grazzi għat trattat ta' Lisbona nistgħu ikonna qafas attwali fisseħ għal ħarsin ta' data u dan tajja biex inħarsu privatezza ta' ċittadini u naraw li hemm approċċ tajjeb biex niproċessaw l-attivitajiet kollha fejn l-Unja Ewropea u il-Parlament ħajkun involut bisħieħ fil forba tal affas legali attwali. U din għandha tapplika wkoll fil-qasam ta' telet pilastru. Aħna rridu u ukoll il-drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropej jkunu mħarsa meta d-dejta personali titlaq mill-Unjoni Ewropej u f'dan il-każ kun hemm ftehim fuq il-ħarsin personali tad-dejta qegħdin nagħmlu konsulti biex naraw li hemm trasparenza u naraw x'jaħsbu wkoll qosma interessati u ċittadini aħna ħarġu rekomandazzjoni abbozza rekomandazzjoni biex nawtorizzaw dawn l-istantazzjonijiet mal Stati Uniti. Grazzi. F'dan l-ħarra xar snin il- il-ħarsin ta' kontra terrorizmu hija diffiċli minħabba din il-kwistjoni ta' dritt tal-privatezza. U aħna ħsib konna qed nippruvaw din inwarbuha mill-amministrazzjoni ta' Obama, ma sfortunatament il-komissjonijiet mhux inġusti ħaj jissoktaw anki jekk għantamano uh, eh, jala u dan itluq minn normi legali domestiċi normali tagħmel il-proġetti ta' data, ta' sim ta' data transatlantiku ħafna iktar diffiċli milli kienu jkun. X'qed tagħmel il-Kommissjoni rigward tal-amministrazzjoni ta' Stati Uniti biex dawn jissuktaw eh, fil-tribunali tagħhom u l-ġuri eh, tagħhom u jaċċertaw li l-miġnata mhux fil-mod pal-modi m'hemmx periklu li stati membri tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea tikser il-drittijiet tal-fundamentali dak nxaqsam ma l-ġidda kontra terrorizmu. of being the first Mela, sefejna fjena l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel li għajmet il-kwistjoni mal eks President tal-Istati Uniti dwar il-ħtieġa li id-drittijiet tal-bniedem jiġu mħarsa anka fi każijiet ta' terrorizmu u tkellimna dwar il-każ ta' Guantanamo. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Awstrija ta' dak iż-żmien ukoll qajjem din il-kwistjoni mal-insieba tagħna Amerikana, ġifieri dan il-punt se jitnissel fuq il-quċċata tal-aġenda tagħna dwar protezzjoni tad-dejta iva naqblu li għanna naħdmu mal-Istati Uniti fuq għafas fi risposta li diġa tajt tkellimt dwar dan il-punt imma irridu nġilu kontra terrorizmu fl-imkien ukoll. ġifir rridu nsibu mezz kif niġildu kontra xi affarijiet u il-mezz kif ikollna il-ħarsin tad-dejta u s-sigurtà mingħajr sigurtà m'hemmx il-possibilità tal-libertà. Grazzi ħafna is-Sinjura Lena Konanska Babinska għal minuta element kruċali fil-trattat il-ġdid ta' Lisbona ir-rwol imsaħħa tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. Permezz tal-politika barranija msaħħa aħna bħala l-Unjoni Ewropea għandna nkunu iktar attivi fil-promozzjoni u d-divviża tal-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali fi pajjiżi terzi. Il-mistoqsija lek għalik inti sunni u l-baronessa Ashton, xed tipanaw tamlu sabiex issaħħu l-promozzjoni tal-politika ta' demokrazija tal-Unjoni Ewropea? Inti se tappoġġa iktar finanzjament eh, għall-istrument eh, għall-demokrazija u drittijiet tal-bniedem fil-budget li jmiss, drittijiet tal-bniedem dejjem jieħdu tienu tilet post fid dialogu tagħna. Naħseb li jirridu naqtaw iktar żmien fil-promozzjoni tad-demokrazija u li Eh, vera unkunu ta' eh, xempju ta' demokrazija nixin nisma' minn għandek fuq dawn il-kwistjonijiet. The provision of the treaty works to promote human rights throughout the world. The European Union has adopted L-Unjoni Ewropea għaddat għillin gwida dwar id-drittijiet tal-bnidem fuq firxa ta' affarijiet, per eżempju, il pina tal-mawt u t-tortura sabiex inħarsu in-nies ta' dawn il-lini gwida l-Unjoni Ewropea ta' azzjonijiet li għandhom xasmin per eżempju affarijiet eh, diplomatiċi jiena wkoll għajjem kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem waqt summit eh, tal-kapit ta' gvernu stat minn pajjiżi terzi. Riċentament eh, fi dialogu li kelli mal-Marok aħna għamilna il-punt fuq drittijiet fundamentali preċiżament ġifiri waqt l-aħħar summit, summit li kellna l-ġimgħa l-oħra. L-Unjoni Ewropea għandha xi erbajn dialogu ma' pajjiżi msieħba madwar id-dinja li ma' fora għal diskussjonijiet id dettaljati fuq il-kwistjoni. L-istrument eh, Ewropew dwar id-demokrazija drittijiet tal-bniedem il-Kummissjoni mm, tati xi 150 miljun kull sena biex tappoġġa id-dritti tal-midam u l-NGOs u eh, aħna u koll nipruvaw u kull deċiżjoni għafas eh, u nipruvaw u dawn mal-pajzi Simon Busitil. Grazie ħafna, Sur Bożuzzil. Grazie, Sur President. Wieħed mill-prinċipji eh, fundamentali huwa l-libertà ta' moviment. Issa invista tal-kwistjoni li għaddejja bħalissa bejn il-Libja u l-Iżvizzera, Sur President, hemm mijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ħaddiema tal-Unjoni Ewropea li ma jistgħux jidħlu l-Libja biex jeserċitaw il-ħidma tagħhom. Il-mistoqsija tiegħi hija x'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex tinstab soluzzjoni għal din il-kwistjoni b'urġenza u jidhirlux il-President tal-Kummissjoni Ewropea li huwa aċċettabbli li pajjiż wieħed bħall iżvizzera jieħu deċiżjoni unilaterali li taffettwa liċ ċittadini kollha taż-żona schengen u b'mod partikolari lil ħaddiema li jridu jidħlu jaħdmu l libja biex jaqalgħu l ħobża ta' kuljum tagħhom. Aħna Iva inkwetati ħafna fuq dan il-każ il-Kummissarju Malmstrom diġà esprimiet li s-sospensjoni tal-Libja tal dawk li jiġu minn zona Schengen miżura mhux proporzjonata u part Mod partikolari dwar meta kien għandu xasam relazzjonijiet eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja, qed isiru ħafna sforzi sabiex insibu soluzzjoni għal kriża. Eh, eh, Ċittadin Zvitru ħalla l-Libja dan huwa pass tajjeb ħafna, aħna ddiskutejna din il kwistjoni fit-22 u 25 ta' frar, rispettivament, u appoġġaw dawn il-kompleta sforzi demokratiċi. Jiena nemmen li huwa essenzjali li nżommu dialogu miftuħ u li nagħmlu l-sforza biex nifhmu il-pożizzjoni differenti tal-partiti sabiex nippruvaw nsibu soluzzjoni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 Issa, il-trattat ta' Lisbona ġi ratifikat il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u drittijiet ta' trade unions dan ġi saħa. Jekk intkom tistudjaw is-sentenzi li ħarġu mill-qorti tal-ġustizja rridu nsaħħu dawn id-drittijiet iktar. Ikien hemm każ lo fit Luxemburgu eh, fil-fatt dan kellu implikazzjonijiet għal drittijiet ta' trade unions. Aħna qed nitkellmu dwar dawk li jaqlaw salari irrispettivament minn nazzjonalità tagħhom. Qed nitkellmu dwar il-ħaddiema li qed jingħataw l-istess salari u kundizzjonijiet ta' simili eh, dawk barranin qed jingħataw dawn l-affarijiet minn Eh, simili minn eh, dawk li huma ċittadini tal-pajjiż fejn jaħdmu. Mela, meta nistgħu aħna il-mistoqsija tiegħi, meta nistgħu aħna narraw li l-Kummissjoni tresaq proposta leġislattiva sabiex issolvi din il-problema li ħarġet wara s sentenza mill-qorti il-komissarju jissa eh, sara ħrasna il-lum komissarju Barroso, meta dawn is-sentenzi saru pubbliċi aħna spremejna il-pożizzjoni tagħna li kienet ċara. Jiena mbagħad il-komissarju Spidla responsabli għal eh, impjie u affarijiet soċjali u aħna jedna bieċar li eh, fil-fema tagħna dawk is-sentenzi ma setawx jiddubitaw id-drittijiet fundamentali bħal pereżempju id-dritt eh, li wieħed joħroġ fuq strike, trade unions u l-ispeċifitajiet ta' kwistjoni f'pajjiżna. Aħna qed naħdmu fuq xi proposti sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni bħalissa ma nistax nagħtik data konkreta, skużani għax ma kontx qed nistenna din il-mistoqsija, ma kif qedtilkom u kif jiena stess qed qabel eh, l-elezzjoni tal-Kummissjoni u il-Kummissarju responsabbli wkoll għal dan huwa kwistjoni hija kwistjoni li se nindirizzaw minn hawn ftit ieħor. Grazzi ħafna. Bogusaf Liberatski. Grazzi, ċe. Nixtieq jiena insaqsi mistoqsija dwar id-drittijiet fundamentali u it-trattat il-ġdid. Skont il-Kumitat dwar kontroll tal-budget kien hemm 43 tranzazzjonijiet finanzjari li kienu problematiċi Mela, kif sensaħu it-naqis ta' zbalji fil-budget, fil-performance u reporting? 43 fil-mija kampjon li nużaw eh, li sewnuru il-level ta' zballi finanzjari. Kif tafu jgħid il-Kummissarju eh, Balrozo, ilna naħdmu sabiex naqsu l zballi fil-kontijiet tal-Unjoni Ewropea. Ħafna minn dawk l zballi kif tafu huma responsabilta tal-Istati membri u eh, l-implementazzjoni ta' ħafna mill-programmi Ewropea Be, jiena imħeġġeġ mill-opinjoni reċenti li ħarġet mill-qorti tal-awdituri, eh, opinjoni li tara fil-progress li sar sissa, ma jiena nemmen li f'hawnhekk f'dan il-qasam rridu naħdmu u aħna l-essi li naħdmu li naqsu l-iżballi kollha li jisiru fl-implementazzjoni tal-budget. L-aħħar mistoqsija David Kaza. Grazzi President. Eh, trattat jitkellem dwar kif se rispettaw id-drittijiet fondamentali tal-bniedem u dawk il pajjiżi illi jixtiequ jsiru membri tal-unjoni ewropea għandhom jaraw illi jkunu in line ma' dak illi qed titlob l-unjoni ewropea kif għamlet malta u kif għamlu diversi pajjiżi oħra li saru membri flimkien magħna. dwar it-turkija jaħsibx il president illi f'dak li għandhom x'jaqsmu drittijiet fondamentali tal bniedem it turkija fadlilha ħafna x'tagħmel u x'qed tagħmel il kummissjoni biex tassigura illi qabel ikollna l ekonomija proposta fit turkija qabel ikollna kwalinkwe ħaġa oħra li aħna qed nitolbu mit turkija naħseb l ewwel ħaġa u l-iktar importanti huma d drittijiet fondamentali tal bniedem illi jiddispjaċini ngħid li fit turkija huma ineżistenti. I would not say inexistent, frankly speaking Eh, Mux senajt li ma jeżistux, eh, Turkija mlet progress eh, fil-istat ta' dritt u Iva, l-standard Iva, huwa pjuttost kompatibbli mal istandard Ewropa u aħna għandna niżviluppaw dawn l-affarijiet matul dawn l-aħħar snin U eh, pers li eh, Turkija pajs eh, kandidat tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni sevalwa b'mod ġittif riformi fl-istat ta' dritt li jisiru fi Turkija u l-aspetti kollha li għandhom xi drittijiet fundamentali sar progress f'xi osma u hemm oħrajn fejn qed nitolbu iktar sforzi mill-awtoritajiet eh, torok. U jiena nemmen li il-mod kif nistgħu nżommu dan id-dialogu u dawn eh, negozjati tal-edizzjoni eh, tal-adizjoni ta' Turkija u għal aħjar mod kif nistgħu nkatru il-drittijiet fondamentali l-ħarsin tal-istat ta' dritt. Grazzi. Oh, very interesting debate. Grazzi ħafna President għal dan id-dibattitu eh, interessanti raba laqatana miak u il-laqli mis eh, minna xarriħor eh, fi Strasburg. Grazie ħafna. It is end of our discussion and this point. Uh, next will be Mela. Issa se nitkellmu fuq il-punt li miss fuq l-agenda, il-politika internazzjonali dwar il-klima. point of order? Signora Presidente, eh, sono state pronunciate. Signora Presidente, aħna edna klim illi tal-mistħija f'dal dak li huwa għandu x'jaqsam mal-President tal-Repubblika Taljana. Naħseb illi hawnhekk f'dan il-Kamra President din il-Kamra ma jistax jippermetti illi dak li jkun jitkellem dwar kwistjonijiet ta' politika nazzjonali. Speċjalment meta qed nitkellmu dwar kwistjonijiet istituzzjonali u politiċi ta' rilevanza enormi Irrid infakkarkom u tinfakkar il-kollegi kollha ir-Repubblika Taljana mhijiex qiegħda għal-beħ. U l-President tar repubblika l Napoletano, huwa il-ħarsin tal eh, ħares il-Gwardjan tal-Kostituzzjoni Taljana. Fisem tal-Grupp Soċjalista u Demokratika, Demokratiko, irrit nistidem il-persuni f'din il-kamra biex joqogħdu attenti fuq il-suġġetti tad-dibattitu u fuq l-interventi li jgħamlu. Jiena verament dispjaċini li s-sur Buxek ma qal xejn biex jagħmel tajja pal dan l-attakk kontra il-President Republika Repubblika Talja illi ġimajlu kien qed jiżur il-Parlament Ewropew. Herzlichen Dank, ähm, sowohl die von Ihnen angesprochene Bemerkung als... Grazzi, nishtiq nirringrazzja kol komment li jinti għamilt u ovvjament l-affariet li jinti jett se nidlu fil-minuti se niprofa jiena nidun kons konsiderazzjoni it-talba tijak